12 il-pozizjoni komuni mill-Kunsill u kol il-ġustifikazzjoni u il-pozizjoni tal-Komissjoni Sartivejnija. It-titli ser jiġu publikati fil-minuti tal-lum għanna periodu ta' tlet xhur li fih il-Parlament għandu jagħti l-opinjoni tiegħu u jibda għada fis-16 ta' Jannar 2009. Jien nixtieq ninfurmakom li is-sur Kapato u Senior Hajga Triple